Okay, good morning everyone. Lodwa tajba lil kulħadd. Nilqakom f'din is-sessjoni warm-up ta' dalodu, forsi kmini ħafna, pero jena kontenta ħafna li qed narakom li jitkom kollha wasaltu, illum bħala informazzjoni ta'kom is-sessjonijiet kollha hemm interpretazzjoni fit-23 lingwa uffiċjali. Jekk għandkom il-headphones tistgħu tilbsuhom u tażlu l-lingwa li tixtiequ tisimgħu. U aħna nħedġukom biex tagħmluh daw anki biex titkellmu bil-lingwa tagħkom iktar tard biex taraw xi fisser eh, li wieħed ikun fil-Parlament Ewropew u titkellmu fil-23-24 lingwa li għandna u biex tifmu anki l-kellima ehm, illi tisimgħu anki fil-lingwi tagħkom. Mela, nishtiq najt minn jien jien, jiena Kristina, jiena moderatur ta' sessjoni ta' filodu, din is-sessjoni warm-up, jiena naħdem fil-Youth Unit, se jkonna uh, sessjoni asira u mimlija motivazzjoni qabel ma ngħaddu għas żewġ sessjonijiet ta' wara li se jkunu eh, dialogu ma' ċittadini mal-Kummissarju Navracic u mbagħad wara se jkun anki sessjoni fuq is il-korp ta' solidarieta u fuq dan jien nixtieq nintroduċi il-moderatur ta', ta dik is-sessjoni li jismu Kristof. Grazzi, grazzi ħafna Kristina. Iva l-lodu għattajba l kulħati jina kontent ħafna narakum għaw kif għettajt Kristini għana kun il-moderatur ta' t-tini sessjoni fil-imkien mal-komissarju Navracic, u ma' jentkom se jkolkom il-possibilità t-tkelmu direttament mal-komissarju li jisma l-opinjoni ta'kom, il-mistoqsijiet ta'kom, għahna l-dura nħarsu għoddim lejn dan id-dialogu, eh, pero nħallikom fil-idejn zguri eh, u u bravi tal-kollega Kristina. U qabel ma nitħlu fil-sustanza nixtieq anki nagħti il-mikrofonu li Ġajme Duki li huwa direttur ġenerali tal-komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew u għawnu Ġajme. Thank you very much. Grazie ħafna, Kristina. Grazie lil kulħat, e, Intkom tafu li dan dawn il-laqat fil-Parlament Ewropew. E, e, moment fejn hemm persuna bil-gravata li jitkellem u dan id-darba jiena se nitkellem, però mhux tinkwetawx, se nitkellem għal żewġ minuti biss għaliex nixtieq uffiċjalment nilqakom fil-Parlament Ewropew din l-istruzzjoni demokratika f'mument preċis illi huwa 23 ġurnata qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Aħna verament kontenti li jidkom edinaw prezenti din hija l-ewwel darba illi dan l-avveniment eh, qed isir fil-Parlament Ewropew. U mhix koincidenza li <clears throat> din, din is-sena eh, hija l-ewwel darba fl-2019 għax hawnhekk Eh, se jkollna dawn l-elezzjonijiet. Is-suġġett tad-dibattitu tal-attivitajiet ta' f'din il-ġimgħa hija demokrazija u jiena u xinu għal aħjar, fejn huwa aħjar li titkellmu fuq il-demokrazija u fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea, memx post aħjar mill-Parlament Ewropew. <clears throat> Dan huwa l-aħjar post U propju l-aħjar għawla illi fxarajn oħra se, se, se, se, se tilqa l-membri tal-parlament il-ġdid illi mbagħad fil-ħames snin li ġejjin se, se, se, se jiddeċidu, se jiddibattu uh, fuq il-futuri tal-futur tal-Ewropa, fuq kif se timxi jew le l-Unjoni Ewropea fil-mandat li jmiss. U jiddependi minnkom, naturalment jiddependi minn dawk illi se jivvutaw mill-23 sa 26 ta' Mejju Eh, skont il-pajis li għodu fih. Allora importanti li intkom tiddibattu l-lum u eh, f'din il-ġimma u importanti li intkom tipparteċipaw fil-workshops kolla u l-attivitajiet u jħagġa sabiħa li intkom kolkom il-possibilità li tagħmlu skambju ta' opinjonijiet ma' nis li ġej minn pajjiżi oħrajn, però mbagħad laħseb il laħjar ħaġa li tistaw tagħmlu eh, biex tiżguraw li intkom verament ħadd iddeċidu x'Ewropa tridu tgħixu fiha fis-snin li ġejjin u mhix fidejn il-ġenerazzjonijiet iktar anzjani illi eh, xej se jiddeċidu u fuq il-futur ta'kom u għedkom ma tridux tinsew li tmorru tivutaw dinja dan u għal-mezz li tistaw tużaw u dan, dan kien il-messagġ li rajtu fuq l-iskrin fl-emiċiklu qabel ma jena tkellimt biex ninkoraġiċu li l-kom anki l-ħbib ta'kom li l-familja ta'kom daw kollha li jistaw jihdu responsabilità u nizguraw li se jibutaw u li il-futur se jiġi deċis mm, il-futur u fidejkom deċis minn minnkom u mux minn ħattijħor. U jina kontent ħafna li xilkom tiġu fil-parlament din il-ġimma e, u għazmin interessanti, zmin eċitanti, pero mux kollox u għacċar u dimkom l-lum u għallura nitlobkom tiħdu responsabilità, tiħdu l-elezzjonijiet b'serjetà għax u huma elezzjoniet fuqkom u fuq il-futur ta'kom. Allora, e- e- irriflettu. Grazie, grazzi ħafna ġajme. Mela għandkom smajtu diġa, issa e, e, me and my friends are voting. Dan it-titolu minn fejn u ġej fil-fat fil-frar eh, kienem kompetizjoni ta' Facebook illi talbet pjanijiet ta' azzjoni eh, ti prezentaw eh, pjanijiet ta' azzjoni biex nikonvinċu l-persuni morru jibutaw fl-aħħar ġimat qabel elezzjonijiet u fost dawk li ħadu sem f'din il-kompetizjoni aħna għazilna tlet rebbieħa u dawn huma propju hawnhekk edin bil-qeda fl-ewwel fila Eh, u se natuhom il-mikrofonu biex jitkellmu u se jgħidulna x'inhi l-proposta tagħhom eh, illi kienet l-iktar proposta mm, kompluta jew innovativa fuq x'nistgħu nagħmlu. U, u kull wieħed minn dawn il-persuni se jkollu żewġ minuti jippreżentaw il-proposta biex natuna ispirazzjoni fuq x'nistgħu nagħmlu kull wieħed minna Eh, għax din id-darba eh, il-kampanja elettorali mhix biss kwistjoni istituzzjonali ma ħaġa illi kulħadd li kulħadd kull wieħed u wieħed u waħda fostna jista' jiġi involut. L-ewwel wieħed huwa Kassos mill-Greċja, u mbagħad għandna Rodriguez mill-Spanja, eh, u mbagħad Kovac mill-nitlobhom issa jitkellmu idealment fl-ordni li semmejt, imma mem lebda raġuni għal dan. Mela l-ewwel nisimgħu minn Evangelos, trixti um bil-wieqfa u titkellem u it-tekniċi sa se jiexalu il-mike takom. L-odwa tajab jina jisimni Evangelos Kassos u jina student mill-Kardizza fil-Greċa. Meta jina ħad sem f'din il-kampanja jina kont eċitat illi eh, nkun nista eh, nitkellem fuq l-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-ħbib mal-familja. Kienu kollha entuzjasti imma ħafna minnhom irreġistraw, però ħaġa li jina skoprejt kienet illi ħafna minnhom intilfu fil-proċess imħabba f'kwistjoni f'kwistjonijiet prattiċi fuq meta eh, fejn u kif jistgħu jivutaw. Allura jina E provajt e, e, nirsolvi din il-problema billi noħlo voting squad, grupp zaħir ta' u ta' familja biex jipreparaw fl-imkien għal ġurnata Jistaw waqt li jkunu għat jistennew fil-fila, jistaw matwara jiftemu mor jihdu drink. Biex n-verifika l-proposta fl-imkien mal-municipalità ta' Karizza, aħna organizzajna l-avveniment u informajni saqsejnijom fuq il-dettalji tal-voti u zajna anki eh, kwizijiet fuq il-kandidati u l-azzjoni kienet ta' successu iktar minn 500 persuna ir-reġistra. Allora tista' idkom, x'nista' nagħmel biex nkun involut. L-aħjar ħaġa li wieħed jista' jagħmel huwa li joħloq din il-voting squad biex niżguraw li l-ħbib tagħkom huma lesti biex jivvutaw. Hija ħaġa faċli. Eh, allora l-ewwel pass huwa li eh, issib ħames persuni biex ikunu parti mill-squad tagħkom u tibda tibdow grupp chat fuq Facebook, Messenger jew ku kif tridu. Umbat bħala leader tal-grupp intkom eh, inti tkun responsabli biex tiżguraw li tkunu tafu li kulħadd huwa lest jivvota. Eh, eh, għandhom imorru fuq il-website European Elections, umbat ngħidulhom fuq il-voting squad billi nabatulhom ir-ritratti u l-videos li jużaw il-hashtag voting squad u anki nħeġġeġ xilħat ieħor biex jagħmel l-istess. Aħna ħarqan biex nisimaw fuq il-voting squads takom u biex tkunu tistaw tħedġu l-komunitajiet lokali u online. Grazzi, grazzi tajt Kristina. U grazzi tajt rispettajt anki zewġ minuti b'mod perfett. Dinija propju ħin illi propju ħafna membri tal-parlament eh, eh, ikollhom eh, meta jridu jitkellmu fil-parlament. Żewġ minuti. Azjer, <clears throat> il-proposta tiegħek Grazie, jina jisimni Azier Rodriguez u din hija l-pjantazzjoni għalija biex il-persuni eh, madwar kun jistaw jivutaw. Aħna semmejnija di Pink Chopote for Europe u jina u l-etrit najdilkom xidnu Pink Chopote. Pink Chopote hija inizjativa illi għamilna fil-bar lokali fil-Donostia San Sebastian illi hija waħda mill-bliet kapitali tal provinċa tal-Pajis Bask eh, eh, fejn wieħed ikun jistaw jista' jieħu pinċo u appetizer eh, eh, u anke jkun jista' jixroq jieħu xarba eh, u ma tqumx ħafna f'ċerti postijiet din tqum euro wieħed u ħafna drabi anki żewġ e-, euro jiddependi miż-żona. E, hija ħaġa popolari ħafna u l-persuni fil-Pajjiż Baski jafu kif taħdem. <clears throat> Wieħed jista' joħloq pink sopote billi jagħmel erba' passi. Huwa hija ħaġa faċli. L-ewwel pass huwa naturalment li jkollok il-fornitura kollha. Eh, illi wieħed għandu juża il-xef eh, mm, m'hemmx għalfej li jkunu riċetta partikolari jistajjar dak li jrid. Umbagħad wieħed irid isib post fejn wieħed eh, jista' jiġbor dawn in-nies kollha hemm ħafna possibilitajiet, jista' jmur f'ċentru kulturali jista' jkun fi spazju pubbliku jew anki jista' jagħmel għad-dar tiegħu stess, jew anki f'post pubbliku bħal bar. Umbagħad it-tielet punt u għalli li jagħmel promozzjoni tal-avveniment, eh, mista juża netwerk soċjali, jista' jgħid l-ħbib kollha u l-familja. Allura mbagħad fl-aħħar eh, Ija eh, eh, ħaġa tajba li tamlu dan l-avveniment, la darba li kollok n-nis tista tispiegalom kemm huwa importanti li wieħed jivvota u ximpati jista' jkollu fuq il-ħajja tagħhom u dawn huma l-ewwel passi li wieħed ikollu bżonn biex jagħmel din ħaġa. L-ħaġa importanti hija li m'hemmx għalfej jonfuq ħafna flus jew ikollu xi organizzazzjoni kbira jista' jagħmel anki f'daru stess. Grazzi. U t-tilet proposta ġejja minn għand Domoċ. Grazzi Domokos. Grazzi li l-bib kolla mill-Europa, mill-Unjoni Ewropea. Ħames lu jina konta unek fil-Parlament Ewropew ta' Zaza u tkellimt fuq il multilingualizmu eh, Jina pajis Mm, <laughs> jiena ġej minn pajis li miex l-ikbar pajis tal-Europa u kienet ħaġa eccellenti li jnexxi li tkellem bil-lingwa tiegħi. Qabel fl-istorja qatt ma sar qatt ma saret din il-possibilità ma kelli din il-possibilità. Jiena qed mm, nistedinkom biex tieħdu sen fid-dibattitu tal-lum li opportunità kbira biex eh, eh, taċċettaw il-multikulturizmu Ewropew minna l-oħra però eh, nistgħu anki nesprimu l-identità nazzjonali. Jiena kuntenti li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 żewġ bibien illi kienu imżejnin. U aħna tlabna, tlabna, għedkom ħativutaw iva jew le. U ħafna nis għaddew mill-bib illi għajt iva se nivvutaw. Pero kienem min kienem min ħazel il-bib illi għajt le, maħnix se nivvutaw. U jina eh, id-deċidejt li namel dawn il-bibin fil-skola tijaj, un provajt anki eh, f-postijiet pubbliċi f-Budapest għamilnijom fil-pjazzes, eh, fil-toroq fejn jaddu ħafna nis u fejn hemm anki fejn mhux neċessarjament in-nies jafu ħafna fuq ħafna formazzjoni fuq l-Ewropa. Aħna irnexxinna organizzaw mijiet ta' avvenimenti fejn ippruvajna nikkonvinċu il-persuni. Però naħseb li l-aħjar metodu huwa illi eh, nitkellmu nitkellmu mażaza. Dawk il-persuni illi ma rridux jgħaddu mill-ebda wieħed minn dawk il-bibien. U il-konversjoni li kellna eh, ħdejn il-bibin kienet utli ħafna, għax dawn kienu persuni li kieku ma konċin kellimhom, jekk wieħed irid jorganizza proġett allura għandu bżon juża anki il-social media u jiprova e, jagħmel pubbliċità. U tistgħu anki tmorru fuq il-website tiegħi fej tistaw sibu anki e, formazzjoni ulterjuri. Nishtiq nirigrazzja l-organizzaturi anki li enuni ħafna f'din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Mela rajtu, daw kienu tlet proposti e, fuq l-affarijiet li nistgħu nagħmlu kull wieħed minna. Issa jien nixtieq nitlo nistaqsikom. Għandkom xi mistoqsijiet ta' tliet rebbieħa e, mistoqsijiet feedback x'inhu x'inhi r-reazzjoni tagħkom? ċaw xaħat li jistaqsijom xaħġa, jgħidillom xaħġa. Iva, fil-kontest ta' dak li għadkom kif smajtu. Mela dinja l-ewwel round fejn fl-aħħar tistaw titkellmu, anki bil-lingwa tagħkom jekk tridu. Mela min jixtieq jitkellem? Min għandu l-kuraġġ jitkellem l-ewwel u jagħmel mistoqsija jistaqsi mistoqsija. Aħna nistgħu nistaw nixbru ftit mistoqsijiet un eh, ngħidu lil li l jirrispondu flimkien. Jgħid tridu titkellmu umu bil wieqfa u eh, automatikament il-mikrofonu jinxtel. U tkun ħaġa tajba tgħidilna minn intkom u minn fejn intkom ġejjin. Issa, grazzi. Jiena ma nitkellimx la Ingliż u laqas Fran se nitkellem bil-lingwa tiegħi Scuzați, am niște emoții. <laughs> Am câștigat concursul uh, um, Dima... Taljan ħireċ. jena irbaħt il-kompetizjoni, jena u demokrazija, jena għamilt reġistrazzjoni ta' video u t-tkellim fuq dak li tfisser il demokrazija għalija. U għandi mistoqsija għalijom għal xini għalik ħaġa importanti għalikom? meta niġu lejn l-elezzjonijiet, il-situazzjoni e, hija diffiċli ħafna. Min iktar jixti jagħmel mistoqsija, jistaqsi mistoqsija, jew għati jagħti feedback fuq l-inizjattiva. Ejva. Jiena Ġuljana mill-Ġermanja, għandi 16 sena, għandi mistoqsija fuq il-proġett, fuq il-bibin li miftuħin u x'kienu r-reazzjonijiet il-mistoqsija tiegħija meta il-persuni qalu li ma rridux jivvutaw. Allora għaliex iddeċidew ma jivvutawx, irnexxielek eh, tikkonvinċjom biex ibidlu l-fema tagħhom? Noch Frage. mistoqsijiet oħrajn? min jishtiq jgħamil mistoqsija oħra. Jew jagħmel kummenti nistgħu nieħdu tnejn oħra minn hawnhekk. Uh, Grazzi. Mistoqsija tiegħi hija illi kieku kellhom jgħidu kelma waħda għaliex kulħadd irid jivvota, għandu jivvota minn 18 sena sa 80 sena. Xi tkun din il-kelma? Grazzi. Jiena wkoll kurjuza nisimaw xinija din il-kelma. U iħor, iva, grazzi. Iva, meta tixel taħdem. Grazzi jina Vladimir mir-Rumanija, anki jina għandi mistoqsija. xtaj, xtista, xmessaċ tistaw tajdu li dawk in-nies li ma jixtiqux jivutaw. Mela, issa nagħtu l-mikrofonu lil-rebbiħa. Eh, Min jixtieq jibda? Minuta kull wieħed. Biex bekk eh, xorta jkollna eh, il-ħin biex nerġa'w nisimgħu minant il-pubbliku. Iktar tard. Min jixtieq jibda jagħti risposti tiegħu? Għal minuta. Kull wieħed. Iva, grazzi ħafna. Fuq l-ewwel mistoqsija ta' Joana. X'inhi l-iktar ħaġa importanti f'dawn l lezzjonijiet Skont l-opinjoni tiegħi u importanti illi nqajmu l-interess tal-persuni biex jivvutaw. E, persuni li normalment ma jkunux interessati. Mhux importanti li nitkellmu mal-ħbib tiegħi ma ma nies oħrajn. Nies li normalment ma kienux se jiġu jivvutaw. Mbagħad kien hemm mistoqsija oħra x'nistgħu ngħidu lil dawk il-persuni li ma jridux jgħaddu mill-bibien. aħna tlabnihom jgħidulna għaliex ma jridux jivvutaw. U jekk possibbli anke li jiktbu raġuni bil-miktub fuq biċċa karta. Però għall-anqas aħna irnexxinna nikperswadu l-persuni li jaħsbu fuq il-problema akkurat. Eh, Wahda mill-affarijiet li nistaw najdu li l-elezzjonijiet huma seksi u nistaw nispjegawhom l-om għaliex. Umbat laħar mistoqsija għana, li tkun idea tajba illi jieġu nis fit-toroq. Eh, nistaw nsibu ħafna modi biex eh, nġeru l-persuni primu l-idea taħħom. Over, please. Okay, so uh, I will answer ħan wieġeb l-Ispanjol eh, u għal daqstant eh, poġġu l-irpis għal dawk kolla illi eh, ma jifmux bl spanjol L-ewel mistoqsija li tresqet. Ġeja mill-tfajla rumena. Kif nistaw nimmotivaw in-nies partikolarment iżgħażagħ biex joħorġu jivvotaw naseb l-ewwel qabel kollox dak li huwa importanti huwa li namlu ċara illi dinija hija seta illi wieħed għandu jew għanda fidea il-persuna biex tiddeċiedi id-destin ta' soċjetà li fija tgħix allura hija xi ħaġa ta' sew importanti li wieħed joħroġ jivvota. U apparti mill-proċess eh, fejn is-soċjetà taqbel jew ma taqbilx eh, fuq xi ħaġa u koll u għamot kif eh, soċieta tiddeċiedi id-destin tagħha. Issa, kieku kelkom, eh, kif kelli niddeskrivi eh, l-elezzjoniet b'kelma waħda, nuża kelma demokrazija u dak kelli kikun ngħid l-nanniet jew nkella l-anzjani li morru jifutaw għal kwalsiasi raġuni illi jixtiequ ek eh, kif eh, nati tijaj eh, kienet huħsibi, kienet essajjar li, kienet tuħsibi xej iktar naħseb li jekk hija verament jippurta mill-ġejna allura fost daw l-affarijiet kollha għandha toħroġ tivvota. Grazzi sa nagħdi kelma fl-aħħar it-tielet rebbieħ Evangelos. Jiena wkoll ħanitkellem bil-lingwa tiegħi il-Grek allura jekk jobkom poġġu l-earpiece. L-ewwel qabel kollox Nixtieq ngħid li fuq eh, xħajħedġeċ n-nies eh, li jħorġi votaw fuq soħrajn l-anzjani, forse mumiex daqsek motivati. Nasab rridu nċaraw l-ewel ċertu affarijiet, ma mir ċerka li saret rajna illi fost l-anzjani hemm grupp sostanzjali il fil-fatt joħroġ jivvota u l-iktar anzjani fl-aħħar mill-aħħar eh, kibru f'sistema demokratika, demokrazija ħaġa waħda f'ħajjithom fil-Greċja hija huwa obbligu li wieħed joħroġ jivvota u allura kif għadd hija xi ħaġa kważi kważi ovvja dak li jkun meħsib biex darbtejn din hija xi ħaġa naħseb li nistgħu ngħidu li żgħażagħ ukoll ngħidulhom isma' ħarsu lejn l-anzjani huma joħorġu jivvotaw ħatħallu lilhom jiddeċiedu fuq il-ġejjin tagħkom zazah għalfejn tħallu l-iktar anzjani, l-ġenituri oħrajn illi jħorġifu futa u jgħażlu għalikom id-deċiżjonijiet importanti illi fl-aħħar mill-aħħar u ma iktar validi għalikom. Jena kieku dan huwa l-argument li numża biex n nisuħġi votaw għall-elezzjonijiet li jmiss. Grazzi għal dell-ewwel interazzjoni issa fidejkom. Kien hemm ħafna interventi, ħansaqsikom żewġ affarijiet hemm kodiċi fuq il konsol illi għandkom biex tivvutaw kod biex titħlu fuq slido.com. Jekk ma tafux dan il-program tistgħu titħlu tamlu web search um, u kif tkunu fuq is-sit iddaħlu dak il-kodiċi li għandkom eh, dan huwa spazju speċjali li aħna ħlaqna għall-avveniment tal-lum. Ħandikom ftit sekondi biex tkunu tistgħu eh, taqbdu. Tidħlu fi slajdu eh, permezz tal smartphones jew kella l-ġeġi ta'kom, eh, nishtiq illi issa kullu għadu waħda minnkom eh, tamlu eserċizu ta' brainstorming, irriflettu naqra kieku, eh, xti proponu biex <coughs> tħedġu l-ħbib ġirin ta'kom biex joħorġu votaw nar 26 ta' Mejju. Fatta jena nsejt illi nafas il-butuna play. Kif tistaw tħedġu li l-ħbib u l-ġerien jivvotaw għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 26 ta' Mejju. Tistaw tiktbu proposta waħda. Jumkella bosta brainstorm jaw ftit riflettu dwar xistaw tipproponu biex il-ħbib jew il-ġerien ta'kom jivvotaw. Tistaw tisiltu idejat minn dak li smajtu jen kella xaħat uħra li ma qamitx fidejkom. Tax minuti. It's great, you're productive. I already have 10 ideas. Tajib, diġan diġan idejat.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 ideas are still coming in. I'll make a cut off at 100. oh, that was fast. Okay, good. Tajb, wisa, għadna l-mijan, naħseb li kien eżerċizzju suċċess, sebe zguri li jekk nata 5 minuti oħra, ikun bosta dijat oħra, pero parti minn dan il-moment ta' meditazzjoni fejn kulħadd ħares lejn l-smartphone tiegħu. Duru fuq ix-xellu kif ħarsu lejn il-ġar tagħkom. U bħala kopja, ejja ngħidu eżeħu lek, kopja ta' ġirien, biex ferba minuti tippruvaw tgħaddu l-aħjar idea li tasbu li għandkom biex tikkonvinċu l-dak li jkun joħroġ jivvota. Għandkom żewġ minuti eh, il-wieħed eh. Zewċ minuti għal kull ġar, ġifiri. Biex taqsmu l-idea wieħed l-liħor, ieħor eh. Id-diskutu mal-ġar ta'kom għalfejn taħsbu illi dan jaħdem u għalfejn taħsbu illi il-ġar ta'kom ħajroċ jivvota.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 It's time to change. Għaddew żewġ minuti, għaddu l-kelma lil-ġar tagħkom. Provaw għalqu, ħalli tisimgħu x'għandu xi jgħid il-ġar. Jew il-ġara.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 skada tal ħin Iva, smajna ħafna ħsejjes eh, ta' zanzin eh, biex nsiħlu mekbe. Nishti issa nisma mm, lil eh, dawk illi semaw idea interessanti semaw mux li proponu l-idea tagħhom eh, xi ħaġa li hija faċli eh, jew inkella hija waħda effettiva għandna ftit ħin għal dan l-eżerċizzju. Eh. <coughs> Jekk jogħġobkom. Min jixtieq? Għandna xi ħadd hawnhekk fl-ewwel fil-liera. Hello, jiena Natalja u ġejja mill-Latvja u nixtieq nitkellem bil-Latvjan, ġifieri għandikom sekonda ċans biex titfaw l-airpiece. Iva, il-kollega kellu l-idea li joffri li kell l-nies, u nasib li l-qsim ta' li kell fejn nafxin taqsam breakfast eh, xi tajba u waqt li u l inti taqsam l-idea ta' eh, demokrazija Jeb, naddu għal kellem għal jmiss. Jena jisimni għaxat ġem il-Finlandja il-ġara tijaj vera kella dija brillanti li eh, tkellem illi għanti eh, eh, toħroġ b'dawn il-videos titfaħħu fuq YouTube illi jispiegaw x'qed tagħmel L-Unjoni, partikolarment għalina iż-żaza, l ħafna nies eh, ma jafux l-Unjoni Ewropea x'qed tagħmel dan u hija kellha din eh, l-idea illi kull darba tieħu seġġet u tispjega fid-dettall l-Unjoni x'qed tagħmel eh, għażażaħ. Iva, naħseb ta' min natu applawż żgħir għal dawn l-idejat kollha. jieħu il xi tiħor, jekk jogħġbok. Law jena Kristina minn Spanja għan itkellem l-Ispanjol. Il-ġara kella idea tajba, anzi, huwa Slovak, u suġġerixxa l-idea illi per eżempju, tul il-komunizmu kien hemm il-ġenerazzjonijiet li waħda wara l-oħra ma setawx eh, jifutaw, eh, kien il-kas ta' pajizi u koll tu l eh, frankista. Allura, forse nistaw nifokaw fuq dan, nifokaw fuq il-fat li jissa n-nies għandhom il-possibilità jivvotaw, mentri kien hemm żmien fejn ma setawx. Issa, kelli moħra bil-Ġermanja d-darba. Konna qed nitkellmu bejnietna dwar idea differenti. Il-konklużjoni li wasanna li hija li jekk nistidnu n-nies li jitkellmu dwar l-Unjoni. Pereżempju dak li qed nagħmlu hawnhekk f'dan l-avveniment eh, jista' jkun li jiġu nies li diġaw ma' mħajra fl-Unjoni għax e ħaġa tajba, imma rridu naraw naqra kif nistgħu nilħu dawk in-nies li mhumiex interessati fl-Ewropa, din għax ħaġa li jiena nara fl-iskola tiegħi x'ħadd li qasbiss tgħaddilhom minn moħħu, qasbiss huwa għandu l-liċ interess illi jattendi event bħal dan, ma allura jekk ma tiġix għal event bħal dan, kif ħatobsar il dak li jkun uħroċ jivvota. Allura rridu naraw li immorru aħna f'post pubbliku u nikkonfrontaw in-nies u nittorbuhom isma' iktbu r-raġunijiet, inti trid tħabbatom mal trit ġalhom jaffaċċjaw ir-realtà, l-ideat eh, li għandhom eh, ma tistax inti sempliċement xaġa li hija daqshekk imbieda minn dik il-persuna f'daqqa waħda tippretendi li dak li jkun ħajkun attratt li Allura, forsi flok eh, nipqaw f'din il-bużija tagħna fejn kulħadd eh, jisma' idejat favur l-Ewropa għandna mmorru għandna nħorġu barra u eh, nafaċċjaw ir-realtà li mhux dejjem hija daqshekk sabiħa. Iva, hemm ħafna naħseb ħajkolli nażel xi ftit, imma nibda minn wara. U nara naqra mbagħad kemm jiflilna ħin. Jekk jogħġbok uża l-mikrofonu. Ħana ġa nibda jiena mija mill-Latvja u l-idea tal-ġara tiegħi kienet illi Natu rigal zaħir il-xaħat il-ħajfwa tal-ewel darba tista' tkun xi ħaġa zaħira fejna fien kard jew nkella munita insomma xi ħaġa xi ħaġa li tkun mumala blidejn għal biex l dak li jkun illi joħroġ tal-ewwel darba. Grazzi. Skondi. Iva, eh, hemm persuna oħra wara kumbat inti. Ej, viva, iva, inti. Jena Emilia, mill-Iswanja. Nishti eh, <clears throat> nitkellem bil-Litwen, bil-Litwan. Il-ġar tiegħi proponna xi ħaġa ta' sew tajba illi jitkellem dwar l-eżempju tal-Brexit dwar kif meta iż-żazax ehm, ma jħorġux jivvotaw għaraw naqra xieġri. ġviri il-vot ta' zazax u sew wieħed illi għandu jkun influenti ma għaraw ġaram ħanieħu tlet kelli moħra, illa li għax għanna sezzjoni li jmessive il-tfajla blaħmar. Grazzi, jiena franċiza, ħanitkellem bil-franċiza, hemm xi ħaġa li jittassew id-dejqni ħafna fil-fatt fuq l-implikazzjoni ta' zazah Eh, meta nitkellmu fuq eh, dawn l-elezzjonijiet, meta nitkellmu eh, ma' zazax Franza partikolarment ma jifmux eżattament x'inhi x'inhi l-Unjoni xi ħaġa kbira ma jistgħux jifmu eżattament fil-ħajja ta' kuljum tagħhom x'tista' tihom. Aħna jiena fissem l-organizzazzjoni li qiegħed hawnhekk għamilna dan il-proġett ċittadini eccellenti eh, biex nkunu nistaw nirriflettu fuq il ġejjieni fuq x'nixtiequ li naraw fil ġejjieni eh, l-idea hija mhux biss li nħeġġu l dak li jkun isma' ngħidulu oħroġ ivvota, oħroġ ivvota li sexy eh, le, oħroġ ivvota li liex għandek ideat brillanti li li x'inti timplementa xi ħaġa li tassew għandek għal-qalbek li tixtieq tara bidla permessa l-idejat tiegħek u mhux sempliċement għaliex hemm xi ħadd hemm fuq illi jiproponi anke jekk idejat tajbin imma illi neċessarjament għandek baxxura eżekutejtiva, inti għandek eh, il-vuċi tiegħek. U tista' tikkontribwixxi u issa mm, ma nafx eh, diffiċli nagħżel eh, l-aħħar kelliem. Peress li naf li inti lek tistenna, ħanħu lilek, mbagħad naddi l-kelma l-persuna oħra da sekk. Jena Luka, 18 sena mill-Ġermanja, Ħan nitkellem eh, bil-Rumen. Grazzi, grazzi għal daw l-informazzjonijiet importanti jeve. Dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea eh, anki Rumanija, bħana per ridu. Eh, namlu dan l-eserċizzju ta' komunikazzjoni rridu ngħidu lil ċittadini Ewropej hemm barra eh, x'inhi l-Ewropa m'hemm ħafna drabi naraw li n-nies jibżaw jivvotaw għax ma jafux x'inhi l-Unjoni. Allura rridu ngħidu eh, isma' tistgħu tivvotaw fuq hekk eh, u tistgħu permessa għall-vot tagħkom teżerċitaw ċertu influenza fuq il-futur tal-pajis u tas-soċjetà tagħkom. Ħanitkellem bil-sien pajjiżi. Jena Spanjol, xennejt li jeb peress li għanna situazzjoni eh, serio diffiċ diffiċli eh, bl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. Dak li huwa importanti huwa li ngħidu iż-żgħażagħ illi l-affarijiet minn kja kollox jistaw ikunu aħjar. Ma dawk ta' madwar, nitkermu dwar il-fat illi natu eh, natu eh, kondom illa mela li fl-axar mill tista' tqabbela ma meta jkollok x'taqsam ma xi ħadd eh, għall-ewwel darba. Allura l l li ħarġu jifutaw l-ewwel darba naħseb illi tkun xi ħaġa simbolika jekk intuhom kondom. Grazzi. Nishtiq kieku nista ngħaddi eh, il-kelma lill-oħrajn, eh, forsi però nistgħu eh, nkomplu b'dan l-eżerċizzju eventwalment waqt il pawza Importanti li nkomplu niddiskutu li xirridu nifmu l fidejna biex nadu naddu din il-motivazzjoni l nies hemm barra. Aħna konvinti, ma' kif nistgħu nikkonvinċu lill oħrajn li mhumiex daqshekk konvinti. Naħseb li dan huwa L-aħħar element qabel nalaq din is-sessjoni li nixtieq insemmi erġgħu użaw slajdo eh, mill-ġdid eh, u wieġbu għal din il-mistoqsija. Din id-darba Ħaq nivvota. Dan mhux sempliċement eh, il-motto biex aħna niksbu il-voti ta' dawk li diġa votaw l aħħar derba, le, u għam moment biex kull wieħed waħda minna nirriflettu naqra għalfejn qed nivvotaw x'in ir-raġuni wara dan il-vot. Kelma kelmtejn biex tejdu għalfejn ħatħoġu votaw That looks good. We have a big overview jidder illi eh, għandna daqatajn tajba. And you see, this is actually what it is about. We have our values. Eva, fil-fat tistaw taraw għawnek għanna l-valuri, eh, għanna mm, dak li nixtiequ eh, niksbu, nixtieq nirringrazzjakom għall attenzjoni tagħkom eh, tul din sessjoni eh, warm up nixtieqkom li tirringrazzjaw lill-interpreti għas-servizz tagħhom. Sana di il-kelma li Kristoff. Grazzi ħafna.